ta' sanzjonijiet applikati mill-Istati membri. Dawn għandhom riprevjenu abbuż minn qabel. Grazzi, Sinjura Hassi. Nikkonkludu id-debattitu u l votazzjoni ser isir għada f'nofsinhar. Kollegi, is-sessjoni li jmiss ser tkun għada f'seba' tal Ulju?